Ja, hallo und guten Nachmittag hier in Brüssel. Lodwa tajba, signori. Et nara illi ħafna persuni għadhom ma waslux imma nagħti merħba lil dawk minnkom illi qegħdinaw. Merħba. Għal il-laqa għandna laqa ta' dan il-komitat fuq tliet ijiem ħalla volja qed tindumu biex nibdew ħassoltu nishti illi nibdew billi nadottaw l-agenda, għassamnilkom uh, eh, e-mail fuq il-punt numru 5 illi aħna dan sen nitrattaw wara il-punt 7 imma qabel il- mux mm, qabel il-punt 6. Mela, Naħseb illi dan din il-bidla mhix se tellifna l-aġenda issa ġiet adottata bħala lingwi l-eċezzjonijiet huma lingwa tal-Estonja u tal-Latvja li mhumiex offruti illum. U hekk naslu għat tielet punt l-approvazzjoni tal-minuti. U jekk laqas hawnhekk maw oġġezzjonijiet il-minuti sa laqat tal- 6 u 7 ta' april u 26 u 28 ta' april u maddottati u koll u sanadu għal punt numru 4 il-rapport ta' delegazzjoni Envi għall-Izlanda. Rihad Seve kien il-kap tal-delegazzjoni li u dan issa se jgħidilna ftit dwar il-vulkan u eh, problemi oħrajn li hemm fl-Iżlanda. Grazzi, Sir President, grazzi tal-li għati li din kienet zjara iktar importanti, kienet zjara interessanti ħafna u f'ftit żmien fimna l-politika legali, politika, kwestjonijiet ambientali u uh, Smajna wkoll mill-poplu Iżlandiż dwar ħafna suġġetti differenti kien hemm tliet eh, membri mill-PPE għax il-gruppi l-oħrajn, membri tal-gruppi l-oħrajn beżaw mill-vulkan u ma ġewx Kienem Kien hemm kollega mill-Portugal, kollega mill-Franza wkoll, is-Sur Franco, il sur Fernandez Kien hemm tim ta' personal tagħna kif ukoll grupp ta' interpreti dwar il-kontenut eh, jekk wieħed irid tifhem l-Iżlanda jrid iħares lura lejn l-istorja tagħha u jrid jifhem illi kisbet l-indipendenza tagħha mid-Danimarka fl-1944 kien hemm kienu determinati ħafna li jiksbu din l-indipendenza imma dak li ġara dan l-aħħar kriżi finanzjarja fil-qasam tal-banek ukoll Eh, tom ibidlu femitom u eh, del irridu issa jisseħbu fl-Unjoni Ewropea l-ġimma li ġi deċis li se jimdew il-negozjati l iżlanda hija diġa membru tal-zona eh, ekonomika Ewropea għaddotaw diġa biċa kbira tal-aki komuniter u għatem biss xie ftit toqsmaw li għadhom maġewx ġewx koperti Jiena qed nuża il-noti tiegħi u mhux id-dokumenti li tqassam fil-kamra. Għalhekk niskuża ruħi mal-membri illi eh, ma tistax taqbdu u taqraw il-dokument li rrit namlilkom il-kommenti tijaj. Kienet zjara interessanti ħafna kien direttiva dwar la safar fil-Habitats Directive Flora il Fauna l-aspett tal-kartografija da kollu huwa kopert ma nafx hekk forsi hemm xi setturi fl-agrikoltura fejn hemm problemi ta' implementazzjoni bħal pereżempju dak li rigwarda green areas, l-erożjoni tal-art, eċetera, dawn huma importanti ħafna. Għalina l-qasam tas-sajt huma importanti ħafna wkoll. Forsi tafu illi fis-snin 70 kienem hemm kwistjoni eh, mal-Renju Unit dwar iż-żona tas sajt ta' 200 mil. Jekk l-Iżlanda kella tissieħeb mal-Unjoni Ewropea iġibu magħhom ċertu uh, elementi għaliex trasparenza għal monitoraġġ huma eċċellenti fl-Iżlanda, jiġifieri dan huwa wirt li iġibu magħhom u jiena kont tassew impressjonat b'dak illi rajt u right, politika tas sajtana tista' forsi tibbenefika minn dak li mill-mod kif jaħdmu fl-Iżlanda bosta oqsma fejn memx uh, appoċ finanzjarju għal eh, l-industrija tas sajt un batem il-kaċċa għal balini kien hemm dibattitu fil-plenar il-ġimgħa li għaddiet fuq dan is-suġġett. Dan il-pajjiż għandu approċ differenti għall-aħħar hemm ċertu speċijiet ta' balini illi mhumiex fil-periklu li Eh, jisparixxaw minn wiċċ id-dinja mhumiex medda bħala speċi u għalhekk irridu nieħdu approċċ differenti jekk wieħed ikun fl-emisfera tal-tramuntana jew dik tan-nofsinhar dwar eh, il-fatt ukoll li fil-nofsinhar isir ħafna iktar sajt għal baleni u jajdu illi bis-sistema tagħhom um, l-istokkijiet tal-balini se jitħarsu f'madwar 80% tagħhom. Jiġifieri din żgur se tkun waħda mill-wieħed mill-elementi l-iktar kontroversjali waqt in-negozjati. Fil-gwad tal-enerġija dan ukoll kien qasam interessanti ħafna 10% eh, mill-enerġija li tintuża fil-Islanda hija eh, rinnovabli użaw Eh, risorsi ta' riħ, tal-ilma u ġeotermiċi u koll li dan ifisser illi għandhom enerġija li tiswa ħafna inqas flus u ovvjament eh, fonti ta' enerġija li ġeneraw inqas CO2. Kana nistaw eh, noħol u rabtiet u koll ma kumpaniji li profdu dawn il-forum tal-enerġija fl-Izlanda għal kumpaniji tagħna u koll Eh, sabiex aħna niksbu fonti ta' enerġija għall-Ewropa li tifrankanna ħafna emissjonijiet ta' CO2. Umbat hemm ukoll il-ħarsin tal-pajzaġġ, il-poplu Islandiż ukoll irnexxielu isib mezz kif uh, il-politiki tagħhom eh, ikunu konformi ma' dawk ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-erożjoni tal-art qed isir ħafna deforestazzjoni, hemm żoni fejn qed isiru sforzi biex ikun hemm riforestazzjoni qegħdin jerġgħu jinżeraw s-siġar imma hemm bżonn li jkun hemm politika ġdida riforestazzjoni dan se jkun possibbli fil-ġejjeni sabiex il-bdiewa eh, ikunu jistgħu jaħdmu eh, din l-art kena laqa u koll ma l ambasġatur mi Brussella l-Finlandja li dawarna u jaħdem wahdu maġor ta' zorna żurnal gżira l-tajna ma' bost uffiċjali, ministru tal-ambjent, il-signora Soval Stotje, illi spiegatilna l-pozizjoni taħħa. Bat, ovvjament, morna nżuru il-vulkan. Emmek kienem bidwi illi dawarna ftit u għallinna illi 26.000 tunnellata ta' um, ehm, irmit kien waqa kienu waqaw bis fuq l-art illi ta' proprjetà tiegħu. Issa narraw xse jiġi fuq livell politiku minħabba dan aħna fl-Europa rajni għaddin bħala problema illi ikkawza problemi fil-qasam tal-trasport blajru imma affarijiet oħrajn illi rridu jisiru imbat il-protezzjoni ċivili. Aħna eh, l-tajna mal autorità tal-protezzjoni ċivili li jider li tiffunzjona mod eccellenti eh, hemm ħafna inizjattivi li jieħdu ċittadini stess, networks ta' emerġenza, u eh, jaħdmu fi gruppi bbażati fil- ehm, fil- fiċinat. Eh, Jarfu l-nies jekk ikun hemm xi emerġenzi, hemm struttura li tixbaħ il-dik tal-militar u għal daqstant jippruvaw jgħinu jilħu lil kulħadd f'każ ta' emerġenza. Dak kollox minn tiegħi, grazzi. Tajjeb ħafna, grazzi sur Rejħod Sebe Naraw mill-rapport għaw kemm entużjast dwar l-Islanda fil-plenarja rajna wkoll meta konna qed niddiskutu l-kwistjoni tal-kaċċa għal baleni illi kien ippreżenta argumenti intelligenti ħafna u raġunati fl islanda jgħidu illi ssir kaċċa għal baleni li mhumiex medda bl-estinzjoni u aħna ta' dan nieħdu nota naħseb illi fosna issa għanna speċjalist fuq dan is suġġett illi hija fil-fatt aħbar tajba minn perspettiva ambientali nafu kol illi ħafna politiki ta' kwalità olja hemm il-potenzjal kbir fil-qasam tal-enerġija li għandha l-Iżlanda li huwa ta' interess kbir għall-Unjoni Ewropea. U jekk dan huwa il-każ irridu naraw jekk irridux forsi jamlu skambju tal-enerġija biex dawk li għandhom fonti ta' enerġija sostenibli u rinnovabli jistaw jamlu skambju ma' dawk li mandomx. Dwar is-sajt din kienet l-akbar kwistjoni l-iktar waħda taħra u naħseb se jkun il-kas ukoll meta isiru il negozjati fuq eh, dan il-kapitlu. Il-sajt, il-kwoti. U eh, fejn jistadu l-flotot Ewropej tas-sajt rridu naraw jekk eh, dan se jkun xi suġġett kontroversjali tkellimna wkoll dwar l-erożjoni tal-art naraw fejn rajna u kol fejn kienem deforestazzjoni li jumbat wassala l-erozjoni tal-art mux biz pajizi tropikali ma fl-Islanda u kol. Ikun interessanti li naraw għamlu dawn jekk għandhomx program ta' riforestazzjoni jew forsi u xtart wis għal program ta' dan it-tip jekk u xtart wis illi eh, salvaw il-ħamrija. Batem il-pajzaċ, il-protezzjoni eh, ta' zoni rurali, eh, parks eh, naturali, uh, parks li ma jixbħu l-natura elfejn u eh, l-bioloġija ta' l-bahar u koll il-wieħed iridu jisa, irrid jisu koll. Għaw xi mistoqsijiet? Is-sur xnelħat għandu xi kumment xi għamel. Mhux fuq ir-rapport u jiena nixtieq nirringrazzja l-sur Ziber għar-rapport tiegħu Huwa importanti ħafna li qabel ma jibdew in-negozjati ma l-Iżlanda aħna naraw is-sitwazzjoni f'dak il-pajjiż kif inhi. Jien għandi mistoqsija ta' natura prattika. Jekk ikun hemm xi post battal fuq eh, f'delegazzjoni, forsi jkun possibbli fil-ġejjieni li eh, persuni oħrajn mill-istess grupp li jinaqdu ma' din id-delegazzjoni nistaw neħilsu mir-regola darbal dejjem li jekk aħna ma nistaw immorru jekk gruppi oħra ma jibatux rappreżentanti għaliex ħafna persuni jaħsbu li dawn iżjarat huma utli ħafna huma opportunitajiet imprezzabbli u jiena nixtieq illi nkun naf jekk ikun hemm postijiet battala jistgħu imorru nies oħrajn mill-istess grupp. Sur Prodi. Grazzi, President. Grazzi, rihard għal dak il-rapport jien għandi mistoqsija. Jekk fimt sew, inti tkellimt dwar il-possibilità li l-enerġija rinnovabli illi tiġi prodotta fl-Iżlanda tista tintbat uh, anke b'mod partikolari l-enerġija ġeotermika fl-Ewropa imma blima teknoloġija u blima mezzi se jista' jsir dan. Iva Marino Jaro Kudakis, Iva jiena interessata ħafna fl-Iżlanda li niġi minn kostituenza illi uh, eh, batit ħafna minħabba il-falliment tal-banek emmek uh, eh, tetlifna 27 eh, miljon. Uh, issa, dwar il-vulkani, nafu illi eh, dak li zbroffa fil-fat kien il-vulkan iż-żar u wieħed ikbar għandhom xi sistema ta' allarmi uh, bikrija Unbat dwar l-ekonomija semmejt il-bidwi u dak li rmiet illi waqa fuq il-propieta tijaw. Hemm xi ħaġa li tista' ssir eh, b'dan li rmiet jinna forsi jerġgħu għadbuħ fil-ħamrija jew inkella jagħmluh fil-jużaħ fil-bini tat torq Issa riħaw zejba sejwieġa pal dak mistoqsijiet dwar postijiet fid-delegazzjonijiet hemm il-kwoti. Imma naħseb li hemm diffikultà li ċertu gruppi u partiti ma jkollhomx biżejt postijiet, i kwistjoni ta' parti, eh, partiti illi iċċedu l-postijiet tagħhom ma naħseb se jiġri hekk imma forsi waqt il-laqgħa tal-koordinaturi nkunu nistgħu niddiskutu dan il-punt jekk hemm partiti politiċi li huma lesti li ċedu l-postijiet tagħhom aħna lesti li ntuhom il-membri eh, ta' partiti oħrajn. Dwar mistoqsija ta' Sur Prodi, eh, nista' ngħidilkom li bħalissa hija l-enerġija elettrika li tiġi trasportata fuq dawn id-distanzi twal. Il-problema hija li bit-teknoloġija li nużaw bħalissa tintilef ħafna enerġija. Imma il-periklu tal-telf ta' enerġija eh, huwa uh, limitat u issa hemm kumpaniji Ġermaniżi li qegħdin jiċċekkjaw din il-problema fl-Iżlanda sabiex dam ibqax il-każ il-sistema ta' trasport eh, tista' tittejjeb sabiex l-enerġija ta' CO2 tista' eh, tiġi trasportata bil-prezz baxx u mingħajr wisq telf. Waqt iż-żjara tagħna rajna illi l-enerġija rinnovabbli hija wkoll Eh, kwestjoni importanti u għal daqstant hemm bżonn li nużaw it-teknoloġiji l-iktar moderni hemm il-windpox u hemm l-enerġija mix-xemx li tintuża eh, fil-naħa ta' nofsinhar. Irridu naraw kif se nittrasportaw dit tip tal-enerġija minn banda l-oħra jekk le se jkun diffiċli ħafna għalina illi nilħqu il-miri li aħna fissajna fl-Ewropa hemm problemi ta' eh, differenzi kbar fil-livelli wkoll il-vantaġġ ta' enerġija mingħajr CO2 mingħajr emissjonijiet ja li eh, dejjem ikun hemm il-provista li tkun più meno eh, kostanti. dwar il-vulkan eh, iż iva u veru jena musta niprofa musta niprofa najdilkom xismu dal-vulkan imma iva l-vulkan il-izbrofa kien wieħed kien iż-żajr u kien periklu ħafna, eh, ta' periklu kbir għalix kienem ħafna irmiet. U tip ta' irmiet illi jibqa fl-arja għal eh, tul ta' żmien il-partikoli li joħorġu u mażar ħafna u ma jaqdux ma, ma partikoli oħrajn jibqaw fl-arja għal tul ta' żmien u għalhekk kien kena dawk il-problemi kollha meta kien qed jisbroffa l-vulkan wara. Minħabba li dawn il-partikoli jibqgħu fl-arja għal tul ta' żmien twil. L-eruzzjoni infissa ma kienieċ taqsek kbira fl-opinjoni tal izlandiżi ma tantx kien hemm problemi eh, għalihom għat-trasport blajru għaliex fil-fatt l-irmiet ġie lejn l-Ewropa lejn naħat tagħna u għal daqstant kienem ftit li xejn problemi fil-qasam ta' trasport tal-ajru fl-Izlanda. Imma l-problema ħassewa uh, fil-qasam tal-agrikoltura x'tista' jistgħmel bl-irmiet meta l-irmiet jinżel uh, fl-art ma tantx tista' tagħmel wisq bih. Għaliex isu jaqat u jibbis u jagħmel ħsara lil ħamrija li mbagħad eh, issir uh, Eh, ma tibqax tagħti frott u għal daqstant bat inti titgħaddi bil-bulldozer biex terġa' tfarrak il-wiċċ tal-art. Biex eh, wieħed ikun jista' jużah eh, dan l-irmiet irrit jiġi l-ewwel ipproċessat. Il-vulkan illi mit-teddida li se jizbrofaw ukoll huwa Katla skont l-awtoritajiet fl-Iżlanda huwa dan il-vulkan li qed jistennew illi se jisbroffa dal-waqt huwa vulkan li jisbroffa minn żmien għal żmien b'mod eh, regolari. Normalment dan il-vulkan meta jisbroffa eh, ma joħroġ minnu ma jtajjarx irmiet ta' dan it-tip tal-ewwel wieħed u għaldaqstant jekk jisbroffa dan il-vulkan mhux se joħloq problemi daqshekk barra lina imma Umbat ikunem il-problemi fl-Izlanda għalix eh, dan il-vulkan jinsab viċin ta' glaċir u eh, għaldaqstant id-dewweb ħafna silċ. Isħana. saru ħafna paraguni ma splużjonijiet differenti imma l-ilma illi jdub mill-glaċir se probabilment eh, jagħmel ħafna ħsara lil pontijiet, jikkawża rar u jerre ħafna bliet u eh, toro, etc. Dawn huma il-problemi li tiffaċċa l-Iżlanda jekk fil-fatt jiżbroffa dan il-vulkan liħor dwar sistema ta' alerta bikrija hemm problema eh, hemm iva jsir eh, monitorat ġeoloġiku. Jiena staqsejtom min jiddeċiedi meta jibdew jittieħdu dawn il-miżuri ta' emerġenza huma għaluli illi f'dan il-każ kien propju bidwi illi ċempel lil servizzi ta' emerġenza u għalilhom illi il-vulkan kien qed jisbroffa, jiġifieri mhux in-nies illi kienu qegħdin nasa tal-vulkan li ndunaw bih jisbroffa imma kien fil-fatt bidwi illi mbagħad ta' l-allerta u l-abitanti illi kienu jgħixu Eh, fil-inħawi ġew evakwati. Ġifiri, il-sistema tidher waħda sofistikata ħafna imma dawn l-esperti tal-vulkani ma jistawx ikunu kollimkien u kulħadd irid jagħti daqqatit, kultant ikunu eh, eh, persuni illi mhumiex esperti illi jindunaw b'ċerti fenomeni. Dak rapport tajjeb ħafna iva kultant huwa propju il-fattur uman illi jeleb il-dawn is-sistemi sofistikati tagħna is-sistema ta' trasport tal-ajru mhix se jkollha problemi fil-ġejjieni. Jiġifieri nistaw nserħu moħna tajjeb wis, issa naddu għal-punt li mis, grazzi għal segretarjat u xol illi għamlu fuq dak ir rapport għamlu biċċa xol eċċellenti u tħejja tajba għal negozjati ma' l-Iżlanda. Issa naddu għal punt numru 5. E, doing the right things, implementazzjoni tal-ktib ta' gwida pass pass war li pjanar tal-ispezzjonijiet ambientali. Anna Surjan Tekes, li huwa membru tal-board Impel u co-chair Rob Kramers li huwa project manager ta' Impel Doing the Right Things. Dawn se jatuna introduzzjoni fuq dawn il-proġetti dwar kif il-politika ambientali qed tiġi implementata fl-Unjoni Ewropea. Thank you, Mr. Chair. Um, we are very grateful for this opportunity. Iva, na grati għal din l-opportunità li tajtuna sabiex nispjegaw ix-xogħol tal-network Impel l-skop tal-prezentazzjoni se tkun iktar wiesa minn dik li nsibu fl-aġenda. Imma ovvjament għanżommu mal ħina lokatalina. għalina. Jina nemmen illi il-PowerPoint presentation tqasmet f'dokument u se nżommu ma' dan id-dokument. Il-kwestjoni li xtaqna nippreżentaw hija ntejbu l-ispezzjonijiet ambientali għand kemmu ġar proġetti importanti mnaħta impel u koll u se nibdew fil-qosor ħafna permezz ta' introduzzjoni ta' impel. Speċjalment il-cluster impel sabiex nipermettu spezzjonijiet u nforzar. Mbagħad ħanħarsu lejn żewġ proġetti importanti li għandhom lan intejbu l-ispezzjonijiet ambientali fl-Istati membri il-Review Initiative illi huwa program sabiex norganizzaw revizjonijiet sal autoritajiet eh, ambientali u l-proġett Doing the Right Things illi huwa indirizzat għal l-ippjanar fiħdan l-ispezzjonijiet. Kif tistaw taraw fi slide numru 3, Impel tkopri ħafna pajjiżi. Niskuża ruħi għal żball wieħed fuq l-slide jenat illi inkopru 34 pajizi mu ma 32 fil-fat. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, l-pajizi kandidati ġifiri l-Kroazja, l-Fajrom u Turkija, Mbagħad għandna wkoll l-Norveġġja u reċentement l-Iżlanda. L-Iżlanda fil-fatt saret membru meta il-vulkan beda jisbroffa. Però aħna konna kontenti ħafna l-fatt li l-Iżlanda naqdet magħna wkoll. Aħna assoċjazzjoni minna profet, profit b'autoritajiet fit 32 pajis u s-saħna entità legali sa mill-2008. Fil-qosor ħafna fuq il-missjoni tagħna nixtiequ nikkontribwixxu għall-applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni ambjentali niprovaw namlu dan permezz ta' modi differenti. Nishtiqu konna pratika tajba u niprovdu kol odda ta' gwida għall autoritet Ewropej nikkoraġġixxu anka il-bini ta' kapaċità u anka taħriġ ta' spetturi u eh, persuni li nkarigati mill-infurzar namlu kol proġetti konġunti ta' nfurzar l autoritet Ambientali għal daqstanti naqdu flimkien sabiex jagħmlu ispezzjonijiet u attivitajiet ta' supervizjoni li promovu wkoll l-iżvilupp ta' networks nazzjonali fiħdan il-pajjiżi Fimpel sabiex ukoll ikun hemm kollaborazzjonijiet bejn awtoritajiet ambientali fiħdan il-pajjiżi xi ħaġa illi ninkoraġġixxu aħna nixtieq ukoll nagħtu feedback lill-leġislaturi dwar pratikabilità u kwistjonijiet ta' infurzar għal dak xaqsam il-liġi militari tal-Komunità Ewropea u nixtiew ukoll nisploraw modi innovattivi għal dak xaqsam eh, regolamenti u eh, dan ġiet tal-ambjent issa l-impel ukoll twettaq proġetti pala medja għanna bej 15-20 il-proġett fis-sena u dawn huma miftuħa wkoll għal dawk li mhumiex membri. Għalhekk kull persuna taħdem f'awtorità fih dan wieħed mill-pajjiżi impel jista' wkoll jipparteċipa f'proġett bħal dan. Fil-qosor ħafna dwar l-organizzazzjoni tan-netwerk tagħna kif għadna riċentement bidina ruħna f'entità legali assoċjazzjoni li eh, m'għandix mandiċ u għandna Assembleja Ġenerali. U fl-Assembleja Ġenerali l awtoritajiet Ambientali kollha mill-pajjiżi membri ta' Impel jingħaddu flimkien sabiex jiddiskutu l-ippjanar tal-proġetti. Għanna wkoll osservaturi f'dawn il-laqgħat tal-Assembleja Ġenerali dawn ġejjin mill-Kummissjoni Ewropea mill-OECD u networks ambientali oħrajn. Għanna bord li jmexxi l-affarijiet ta' kuljum tan-netwerk tal-assoċjazzjoni għanna s-segretarijat u ħafna mix-xogħol isir is fitlet clusters tal-assoċjazzjoni. Fil-qosor, nerġan tkellem dwar dan dal-waqt propju għanna program multi-annuali u program annuali l-attività tagħna prinċipalment għandha x'taqsam ma' proġetti u kull tliet snin ikonna konferenza kbira organizzata b'mod konġunt mal-Kommissjoni Ewropea sabiex nwaslu l-messaġġ tagħna dwar riżultati tal-proġett tagħna u sabiex nwaslu għal firxa iktar wisa ta' persuni wkoll tajb insemmu illi għanna MOU mal-Kummissjoni Ewropea dwar kollaborazzjoni nippruvaw nallinjaw xogħolna ma dak ma l-prioritajiet tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-implementazzjoni u fuq l-infurzar. Imbagħad slide numru 6 għanna tlet clusters dan l-assoċazzjoni u dawn jittrattaw oqsma differenti. Kasser numru wieħed dwar il-permessi spezzjonitum forzar sezzjoni wisa ħafna li għandu xtaqsam ma' supervizjoni u anka ma' l-permessi għal supervizjoni u ispezzjoni nifokaw l-aktar fuq ħtiġijiet ta' rekomendazzjoni ta' kriterji minimi għall ispezzjonijiet ambientali Referenza importanti ħafna xogħol tagħna xogħol marbut mal-ispezzjonijiet ma nagħmlu wkoll xogħol fuq titjib fil-permessi l-direttiva SPC anka l-direttiva dwar l-iskart u oħrajn. Cluster numru 2 għandha xtaqsam dwar il-Transfrontier Shipments of Waste dwar l-iskart hija cluster speċjalizzat għandha xtaqsam mar regolament dwar it trasport tal-iskart u din hija cluster illi tinkludi proġetti konġunti nixtiequ ntejbu aħna l-xogħol ta' ispezzjonijiet fuq dan il-qasam u nixtiequ unħarġu l-ispetturi wkoll naħdmu fuq capacity building. Cluster numru tlieta better regulation din il-cluster għandalan illi eh, l-atturi konċernati intuhom informazzjoni dwar pratikabilita u nfurzar Ovvjament dan kollu għandu xaqsam mal leġislazzjoni tal-Komunità Ewropea. Għanna kol checklist sabiex nivvalutaw l leġislazzjoni u reċentement għamilna valutazzjoni fuq l-IPCC recast dan għandu xaqsam ma' clusters issa xtaqna nifokaw fuq ix-xogħol tal-ewwel cluster li għandu xaqsam mal permessi spezzjoniet forzal Dan il-cluster dak l-inxaqsam xogħol ta' supervizjoni jagħmel referenza dwar kriteri minimi għal ispezzjoni ambientali kif taf rakkomandazzjoni adottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill issa qiegħda tiġi riveduta mill-Kummissjoni impel para network ta' practitioners provdiet xi snin ilu il-bażi għal rakkomandazzjoni billi formulat numru ta' kriterji minimi għal dak nixasem ispezzjoni ambientali u dawn u kolġa inklużi fil-rakkomandazzjoni. Minn dak il-moment għamilna supervizjoni ta' numru ta' proġetti sabiex nipromovu eh, pratika tajba ta' spezzjoni dan il-qafas ta' rakkomandazzjoni. Għamilna u għadna dejjin peer review program sabiex nejnu l-autoritajiet u l-Impel Review Initiative u dan nitkellem dal-waqt u sviluppajna u kol dokument gwida fuq ispezzjoniet ambientali sabiex nejnu l-autoritajiet sabiex japplikaw dan anka fiħdan il-rekomendazzjoni u għet mid-dokument undu xaqsam mal ispezzjoniet u nforzar fiħdan il-proġett Doing the Right Things. Tajna u kol input li revizjoni tal rekomendazzjoni, revizjoni illi qed titweta mill-Kommissjoni u proponejna xi proposti konkreti sabiex insaħħu rekomendazzjoni. Kentejn dwar eh, l inizjativa ta' vizjon ta' Impel, l-inizjattiva hija skema volontarju, volontarju tipprovdi eh, reviżjoni għall-autorità ambjentali fil-pajjiżi Impel u ġiet imwaqfa sabiex nimplementaw dispożizzjoni fil-rekomandazzjoni illi tajt l-Istati membri għandhom jgħinu l xurxin b'mod amministrattiv sabiex joperaw din rakkomandazzjoni il-twaqif tal-Istati membri f'kooperazzjoni ma' Impel sabiex ikun hemm rapportaġġ u iwassal laqba pratika fil-komunità. Din hija skema li tgħin ix-xogħol fuq l-ispezzjonijiet l-IRI Imper Initiative għandha benefiċċji ovvjament. Ir-reviżjoni toffri l-awtoritajiet pariri li ma jismewx tant flus anka dwar l-istruttura, l-proġetti u r-riżultati fl-aħħar mill-aħħar awtorità tista' tażel kam ta' applikazzjoni preċiż ta' reviżjoni skont ħtiġijiet speċifiċi, ċertu awtoritajiet jistgħu jkunu fi stadju ta' żviluppu jixtiequ jieħdu parir minn pajjiżi oħrajn fuq uh, suġġetti speċifiċi sabiex jiżviluppaw dawn l-oqsma. Permezza dan dan huwa possibbli, reviżjoni wkoll tisħaq fuq l-aqwa pratika wkoll oqsma fejn se jkun hemm titjib. Dan huwa rapport li jinkludi wkoll numru ta' rakkomandazzjonijiet li jistgħu jgħinu l-awtorità sabiex ittejjeb aktar l-organizzazzjoni tagħha. Awtoritajiet oħrajn jistgħu jitalmu minn dawn il-rakkomandazzjonijiet fil-rapport u japplikawhom fl-organizzazzjoni tagħhom. L-Imper Review Initiative kienet il-fatt twet qed f'numru ta' pajjiżi l-sena li għaddiet l-ispetturi Portugiżi kella ma jaraj, sena l ohra kena, kena eh, Slovenja, sena oħra na Rumanija, Latvija, l-Kroazja, li kolla se kolla ma jaraj. La jara hija skema li nixtiequ inkomplu. Ħaniprovaw anka ntejbu l-iskema sabiex tkun aktar attraenti għal aktar organizzjonijiet fis-Stati membri u naħseb Dar rigward qed inwitqu suċċess billi na pajjiżi ġodda li japplikaw għal IRI għandna kwestjonarju marbut mal IRI u din hija għadda importanti ħafna sabiex niġbru informazzjoni wkoll nistimulaw diskussjoni bej l-awtoritajiet ta' reviżjoni u l-awtoritajiet nifisom ukoll il-kollox sib mod uniformi u konsistenti u dar kwestjonarju sabiex jisir dan il-peer reviews ġi revedut reċentement u għallinjat mal-proġett Doing the writings, Things jek te permettu li nishtiq nati issa l-kelma li kollega għaj li ħajt kelmtejn dwar il-bqija prezentazzjoni. Grazie ħafna ta' din l-opportunità li niprezenta il-proġett Doing the writings. Doing the right things huwa proġett impel għandu xaqsam ma l pjana tal-ispezzjoniet ambientali. Huwa meċi mill-Olanda b'kollaborazzjoni ma' Renju Unit, l-Irlanda, Portugal, Greċja, l-Ġermanja, Spanja, l-Iżvezja, l-Polonja u l-Ungerija. Dawn kienu kollha parti minn dal-proġett. Fil-parti tajt prezentazzjoni fil-qosor se nitkellem dwar Kustjoni ta' mxasu għal pjanar il-proġett Doing the Right Things innifsu u koll xtaqt nitfall faktar dettal fuq kif inwet u xolna. Dan huwa kollor skont ċiklu ta' ispezzjoni u anka l-Environmental Planning Cycle l aħħar parti ta' prezentazzjoni dwar l-istruttura ta' dan il-Guidance Book pass pass. Il-rizultat li ħriġna minn Doing the u għadan huwa dan il-Guidance Book u għahna xtaqna nizguraw li minħabba li l-istruttura tal-ispettorat f'pajjiżi differenti u matan differenti minn xulxin dan il-Guidance Book kien flessibli ħafna. U nasa per nesċidna naslu fejridna naslu. Il-Guidance Book għandu jgħin il-pajizi impel sabiex ikunu konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-kriterji minimi ta' spezzjonijiet ambientali. Fi slide li jmiss numru 13 għanna l-kwistjonijiet prinċipali key planning questions għaliex nistaw naraw illi rizorsi fl-ispettorati huma limitati u hemm ħafna xogħol xi jsir ħafna responsabiltajiet. Huwa importanti illi l-input tagħhom ikun effett effettiv u effiċenti għal daqstant hemm bżonn nistabilixxu prioritajiet. Wara li nistabilixxu prioritajiet, irridu nifukaw fuq xirridu niksbu. U kif se niksbu dan? Dan kollu, jinaqsim kien anka eh, grazzi għall pjantazzjoni tal-ispettorat fil-slajd li jmiss għanna stampa ġenerali tal-proġett illi ħa kollox erba' snin beda fl-2006 u s-sena li għaddiet ġi finalizzat fl-2006 esplorajna kif l-istati membri jistablixxu prioritajiet fuq dil kwistjoni tal toqif ta' prioritajiet. Ħarisna dej laqwa pratika u wasanna l-konklużjoni illi hemm Eh, xi tip ta' li nigwidaw dan u li għamilna fl-2007 żviluppajna il-guidance book step by step it-tielet parti tal-proġett kellu xaqsam l implementazzjoni Bdejna l-ewwel permezz ta' workshops ta' esperti u rejna dal-guidance book il-numru ta' esperti fi stati membri differenti u staqsejnijom sabiex jeżaminawh u anke jaħdmu skont il-metodoloġija u kol joħorġu b'rakkomandazzjonijiet ta' titjib. U hekk għamilna tejjibna il-guidance book u meta ħsibna illi eh, il-ħakna dak li ridna niksbu bdejna bil-sessjoni ta' taħriġ. Kenna rappresentanti ta' kol pajjiż u kienu imħarġa l-fett tiem fuq metodoloġija. Fejo disa bdejna sena ta' implementazzjoni fej kena workshops u provajna kemm nistaw napoġġaw l-istati membri differenti sabiex jimplementaw din il-metodoloġija. kif għal John Abli? kena numru ta' IRIs fejn il-metodologija doing the right things kienet inkluża. Għanna sit elettronik ta' impel permezz tijaw anka saqna fuq il skampi tal-aqwa prattika. ħaġa issa dwar iċ-ċiklu ta' ispezzjoni ambientali li nsibuha fi slide numru 15 din iċ-ċiklu ta' ispezzjoni ġejja mir-rakkomandazzjoni Biħdan ir-rekkomandazzjoni tista' sib numru ta' clusters bħal pjanar, eżekuzzjoni u rapportaġġ u monitoraġġ. U komand komandkom propju dan iċ-ċiklu li istaw taraw slajn numru 15. Fl-ewwel kaxxa pjanar pjanar għandu x'jaqsam ma xirridu nagħmlu u x'inhu l-iktar importanti. Xirridu niksbu u kif u meta se niksbu dan it-tini pass, it-tini eh, kaxxa, execution framework, toħloq kondizjonijiet għall-ispettur, għandu xaqsam ma' taħriġ, edukazzjoni, kolem tamir kem suppost u nizguraw li kunem istruzzjonijiet u anka linji gwida fit-tielet kaxxa, Ezekuzzjoni rapportaċ, execution reporting, għandu xaqsam l-ispezzjoni nifis, għandu xaqsam ma' eh, zjarat fuq il-post, u kol ikunem rapportaċ u li naħslu kol dawn ir-rapporti fl-aħħar kaxxa. Performance monitoring għandu xjaqsam dwar kif tirrapporta fuq l-output u r-riżultati ta' xogħol ta' spettorat u kif eh, tivvaluta dan l-input sabiex tilħaq il-miri li tixtieq tilħaq. jekk tħarsu lejn dan iċ-ċiklu wkoll tistgħu taraw li l-parti tal-ippjanar kienet kemm xejn aktar komplikata. U kellna u rajna anzi li f'din il-kaxxa ta' pjanar nistgħu nidentifikaw ċiklu ieħor. U dan nistgħu narawh fi slide numru 16. Għandu x'jaqsam ma li tiddiskrivix tagħmel pal-ispettorat, x'inhu xogħolok, xinu ma' responsabiltajiet tiegħek fejn tistabilixxi l-prijoritajiet tiegħek tara x'inhu l-aktar importanti. Se tikseb permezz ta' dan kollu u kif se tikseb dan propju dan raf punt wieħed ċe definizzjoni ta' għanijiet u strateġiji. Jekk nifokaw xiftin taktar mill-qrib fuq din dan iċ-ċiklu, nsibu f-slajd eh, numru 17, ċiklu dwar l-pjanar, jina se nizamina kull punt. Nibdew għal darbohra jħeta deskrizzjoni tal-kontest, l-ispettorat hawnhekk li taħars mill-qrib lejn ix-xogħol tiegħu, u responsabiltajiet xinu mistenni minnhom u kol xinu mal-miri fuq livell nazzjonali. Trid preċizament preċiżament u tara xem f'żona ġeografika, żona ġeografika li minna huma responsabbli li jagħtu kol definizzjoni tal-istat ambientali u anka kemm qed ikun hemm konformità għal dak xaqsam il-faċilitajiet disponibbli fir-reġuni fil-pajjiż. Dana kollu huwa l-input sabiex nistabbilixxu l-prijoritajiet tagħna. Parti mill-priorità għandha xaqsam il-fatt li anka valutazzjoni ta' riskju xaġa li jankluża wkoll fil-direttiva dwar l-emissjonijiet u artiklu 23 jinkludi paragrafu li għandu xaqsam l-ispezzjonijiet u jindirizzaw li għamżon risk approach sabiex wet pjana l-ispezzjonijiet u jiddefinix l-frekwenza ta' ispezzjonijiet Prioritajiet huma xi ħaġa marbuta anke ma' valutazzjoni ta' riskju. L-output ta' valutazzjoni ta' riskju tista' ssir permezz ta' ranking u klassifikazzjoni. U anke trid tħares lejn eh, ir-riżorsi tiegħek danna kollu tkun ikun marbut ma' dan. Wieħed ċe definizzjoni tal-miri u strateġiji. Meta tkun taf x'nu importanti wara trid tiddefinixxi kif se nikseb plan tiegħi. U għalhekk trid tiddefinixxi l-istrateġiji u l-għanijiet u dawn ikunu effettivi kemm jista' jkun. Jekk kont tafx trid tikseb, ovvjament trid tniżel ukoll kif se tikseb dan sabiex l-approċċ tagħna ikun kemm jista' jkun effiċjenti. U dan imur li lin minn żjarat eh, fil-post hija strateġija illi għandu tinkludi wkoll eh, azzjonijiet u konformità l-aħħar kaxxa wieħedde naqdu l-elementi kollha flimkien. Fej issir il-pjanta spezzjoni, ċaġa miftuħa l-pubbliku din, fej ukoll nippreparaw l-iskedi ta' l-ispezzjonijiet u f'din il-kaxxa wkoll għandna reviżjoni għaliex wara l-perjodu li tistabilixxi għal pjanta spezzjoni trid ukoll tirrevedi u tara jekk kollox huwiex wiex aġġornat jew le u jekk intix tilħaq il-miri li stabilixxejt u jekk ikun hemm bżonn issir reviżjoni ovvjament. L-aħħar slide tiegħi għandha x'taqsam mal għandu x'jaqsam mal guidance book innifsu din is-slide tistaw taraw din il-stampa ġenerali ta' kif inhu strutturat dan il-guidance book. Għanna tliet kapitli, kapitli numru 2 ikom l-informazzjoni dwar ir-rakkomandazzjoni nifisa. U f'kapitlu 3 nippruvaw norbtu dan mal-ċiklu ta' spezzjoni li żviluppajna. Kapitlu numru 4 mbagħad Nitlu f'aktar dettal dwar dawn l-aspetti differenti li jiddiskrivu l kontest stabilixxu prioritajiet definixxu għanijiet, strateġiji u reviżjoni. Hekk tkun qed taqraw dan il-guidance book iktar ħassibu dettalji ovvjament. Din l-informazzjoni kollha se tkun disponibbli fuq sit elettroniku ta' Impel qed naħdmu fuq għadan is-sit elettroniku u l-guidance book kollu se jkun anka disponibli fuq dan is-sit. Grazzi. Merci. <coughs> Merci. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni. Sur Lopata jixtieq jintervjeni issa jew iktar tard? Grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma. Mem lebda raġuni li nżid xi ħaġa hawnhekk iżda aħna fil-Kummissjoni naħsbu li dan il-proġett Doing the Right Things huwa appartenenti għal proġetti l-aktar utli. Umma għedin jitrattaw din il-kustjoni tal-twetti tal-pjanar u tal-ispezzjonijiet u tal-monitoraċ tal-ispezzjonijiet u naħseb li l-ispezzjonijiet ambientali jeħtieġu li jisiru mhux biss fuq il-post mizda jridu jittibu u jridu jsiru aktar effiċenti. Hemm rabta sfiqa bejn dan il-proġett u anki r rakkomandazzjoni għal kriteri minimi għall ispezzjonijiet ambientali. Dan qed jiġi revedut u l-Kummissjoni qiegħda f'kuntatt ukoll ma' impel f'dan li għandu x'jaqsam ma' input ulterjuri minn din l-esperjenza li ksibna minn dan il-DRT, mill-proġett Doing the Right Things. U anke fir rigward il-proġett ta' rakkomandazzjoni tal kummissjoni Grazzi. Si, grazzi. Min jixtieq jintervjeni sur Peterle? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz sem bil zelo vesel te. Grazie ħafna, Signora President, jena kontent ħafna nisma din il-prezentazzjoni u l-impressjoni tiegħi hija li din l-organizzazzjoni qed tagħmel tassew ħaġa tajba bħal huwa l-isem tal-proġett. Issa x'inhija l-esperjenza, x'inhija l-arfin li intom qegħdin toffru l-għedin t-tiksbu u xtħossu li jeħtieġ l-aktar għajnuna, xinu għal aktar punt diffiċli li t-frontaw. Grazzi. Est-ce qu'il y a d'autres questions Mistaqsijiet oħra? Le? Min qed nara l-ħadd li qed jitlob il-mikrofonu. Ħana mill mistoqsija jien is-sena li għaddit ridna noħol u forza ta' intervent eh, f'Ottubru. It-8 ta' Ottubru fil-fat li noħol u forza għal eh, interventi għall ispezzjonijiet u direttivi fuq l-ispezzjonijiet eh, li għandu xaqsmu mal-ambjent. Rrit nkun naf wasanna f'dan u mistoqsija addizzjonali. Meta taraw li kunem xi nuqqasijiet fl-applikazzjoni ta' regolamentazzjoni tajdu dan lill-Kummissjoni sabiex eh, tkun tista' tiġbed l-attenzjoni ta' dan l-Istat membru eh, dwar il-ħtieġa li dan jirrispetta ir-regolamenti. Sur Zeber jixtieq jitkellem. Grazie, signora President. Jien għandi mistoqsija rappresentant tal-Kommissjoni hemm network u jikseb l-esperjenza u l-arfin, dan kif jidħol fix xogħol tal-Kummissjoni, kif ħajitqis dan kollu, x'proposti ser jittieħdu u forsi xi tibdiliet li aħna jista' ikonna u forsi jista' jkun qabel ma nfasslu studju. Grazzi. Il-mistoqsijiet Eh, umma indirizzati lil żewġ persuni illi eh, għamlu dik il-prezentazzjoni, forsi l-ewwel nista' nistieden l kummissjoni eh, biex is-sur Lopata forsi għax huwa ir-responsabbli tan-network biex twieġeb is-sur Ziber u l-mistoqsija tiegħi wkoll kjoġbok. Thank you, Chair. Grazie, President. Fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2007, din ir-reviżjoni issa qed jiġi mfassal. Il-Kummissjoni qiegħda tagħmel evalwazzjoni tal-impatt tal-għażliet differenti. U għalhekk aħna mhux biss qegħdin nagħtu ħarsa lejn reviżjoni u emenda għal rakkomandazzjoni eżistenti iżda hemm għażliet oħra li qegħdin nagħtu ħarsa lehom. Dawn jinkludu per eżempju trasformazzjoni possibbli ta' rakkomandazzjoni biex issir direttiva orizzontali. Ħajkun hemm ukoll rakkomandazzjoni u din qiegħda tiġi miżjuda rekwiżiti speċifiċi li huma merati għal dawk li jeħtieġu l-aktar għajnuna u anki rekwiziti ta' spettorat aktar vinkolanti legalment. Dawn jistaw jinsabu biz f'dawn lażliet u għalhekk qegħdin nagħtu ħarsa lejn dan kollu anke fil-kuntest aktar wiesa. Hemm kwistjonijiet li għadhom ma nafuhomx, ma nafux dwarhom bħalissa hemm evalwazzjoni tal-impatt tal-ispettorat li ħaj jintem sal-aħħar tas-sajf lejn Settembru u ħajkonna wkoll l-evalwazzjoni tal-impatt tagħna li ħajkun lest fil-ħarifa ta' din is-sena. Skont imbagħad l-iżviluppi aħna qegħdin nistennew li l-proposta tal-Kummissjoni ħad titressaq fil-bidu tas-sena li ġejja mbagħad. Ovvjament aħna isna u għadna tinqisu il-suġġerimenti il suġġerimenti li għamel il-Parlament Ewropew is-sena li għaddiet. Iżda għalissa għadu kmini wisq li niprofaw nanticipaw x'inhuma il-konklużjonijiet. Grazzi. Merci, euh, Monsieur Tickens. Grazzi, Sir Tickens. Yes, thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Fil-rigward il-mistoqsija ta' liema pajjiżi jaħtieġu l-aktar għajnuna jien naħseb li dan jiddependi fuq suġġett iżda mod ġenerali f'dak li għandu x'jaqsam it-titjib tax-xogħol tal-ispettorat biex nkun hemm awtoritajiet ta' spezzjonijiet l-istati membri l-ġodda huma l-aktar li kolom profit minn dak tal-istati membri li ilhom fl-Unjoni Ewropea u dan huwa l-suċċess tal-IRI u anki tal-proġett Doing the Right Things. Jiena nħoss li l-istati membri kollha qegħdin kollon profit fuq livell indaqs u anki fuq ir-rigward il-proġett tal-IPPC. Aħna nippruvaw nittrasportaw li huma l-aqwa proġetti fil-pajjiżi kollha u naraw li kollha kemm jista' jkun jagħmlu profitt għanna prattiċi differenti fl-istati membri kollha differenti li kulħadd jista' jibbenefika minnhom. Nittamaw li l-arfin tagħna dan rigward jitqis u ikun marbut mal-xogħol tal-uffiċjali tal-Kummissjoni. L-uffiċjali tal-Kummissjoni ħafna drabi jkun qegħdin jaħdmu brabta sfiqa mal-ħaddiema tagħna u għalhekk jiena nħoss li permezz ta' dan aħna nippruvaw niksbu kemm jista' jkun esperjenza, kemm jista' jkun eh, għarfien u ndaħluh fil-proċess kollu. Fuq ir-rakkomandazzjoni bħalma kont qed ngħid, aħna diġà bbażajna fuq esperjenza prattika bil-ħidma ta' rakkomandazzjoni eżistenti. Għamilna ħafna suġġerimenti differenti suġġerimenti konkreti kif nistgħu ntejbu din ir-rakkomandazzjoni għaliex aħna kellna l-esperjenza li kien hemm ċertu nuqqasijiet u li ċertu elementi ma kienu daqshekk ċari ta' din ir-rakkomandazzjoni għalhekk għamilna ħafna suġġerimenti u nittamaw li dawn jiġu aċċettati minna ħat tal-Kummissjoni. Il-mistoqsija l-oħra kif jista' jkollna approċċ konsistenti fir rigward l-ispezzjonijiet Minnaħa għanna rekomendazzjoni, iżda minnaħa l-oħra, imbat nistaw naraw li fid-direttivi, fil-regolamenti, il-rekwiziti tal-ispezzjonijiet ikunu mdaħla fihom u għalek dan u element tajjeb minnaħa tagħna iżda hemm punta tħassib li dan għandu jsir b'mod konsistenti, b'mod uniformi u biex bekk l-ispettorati fl-istati membri li jridu jimplementaw il-regolamenti ta' direttivi differenti jistaw ikollom odot uniformi modell waħdini li jkun l-istess għal-leġizlazzjoni kollha. Aħna nħossu li forsi rakkomandazzjoni jew fil-ġejjieni direttiva ta' dawn l-ispezzjonijiet jista' jkollha dan il-għan li ikonna approċċ ġenerali u konsistenti għal dawn l-ispezzjonijiet. Grazzi. Monsieur Ziber, vous vouliez réintervenir. Anke Frau Präsidentin, also ich habe jetzt den Herrn Pat. Sur Ziber, jek joġbu. Grazzi. Jena ma tantx fimt so, forsi sta etenni dan il-punt. Jekk qed nifhem sow dan il-proġett l-anti huwa li regolament aħjar u ma jifukax biss fuq il-kwistjoni tal-ispezzjonijiet U kif il-Kummissjoni ħa taċċerta li l-arfin li niksbu minn dan il-proġett jidħol fil-proċess kollu u kif f'termini tekniċi dan ħajġi implementat biex bekk aħna nistaw intejbu il-mod kif aħna nistaw ikona leġizlazzjoni ambientali li tkun infasla tajjeb. U għalek din l-inizjattiva impel mbagħad tista' twassal tassow li jkun hemm leġizlazzjoni Ewropea aħjar għaliex il-leġizlazzjoni kollha spezzjoni aħjar u jkun hemm evalwazzjoni anke tal-istati membri stess répondre à cette euh, question, s'il vous plaît. Grazie, sur la pata. tessa twiza fi Kjosbok. Äh, ja, kenne nehme noch einmal dazu Stellung. Ähm, iva, jena soddisfatt, Iva nestan wieġeb. Il-proġett ta' l-impel, ta' doing the right things, huwa importanti ħafna, anke fil-kontest tal-clusters. Ġifiri l-implementazzjoni tal-ispezzjonijiet, u mhux qed jiffoka biss fuq l-attivitajiet tal-clusters infushom biex ikollna regolament aħjar. Iżda il-riżultati tax-xogħlijiet tal-impel fuq perjodu ta' ħames snin u kien hemm proġetti oħrajn kienu tajbin ir-riżultati ta' dawn ħaj jiġu evalwati ovvjament aktar fid-dettall dejjem fil-kuntest kollu tal-proċess kollu kemmu qegħdin insemmu. Ħajkun hemm laqa ma' rappreżentanti ta' Impel sabiex bekk nkun nistgħu naraw x'inhu huwa l-potenzjal, x'inhu huma l-possibilitajiet li nistgħu nieħdu minn dan il-proġett. U sa li ma punt ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu tassew jiġu imtejba. Ovvjament aħna mhux biss qegħdin nagħtu ħarsa lejn il-qasam ta' di ta' DRTG iżda l-oqsma kollha li huma koperti minn dan il-proġett u fil-ġimat li ġejjin bħalma qed ser ikun hemm laqa speċifika bejn ir-rappreżentanti tal-Impel u l-Kummissjoni. Grazzi ħafna, l lebda mistoqsijiet oħra u għaldaqstant jiena nixtieq nirringrazzja iż-żewġ rappreżentanti ta' Impel u anke rappreżentant tal-Kummissjoni. Id-diskussjoni kienet tassew interessanti fuq suġġett ferm importanti. Dan huwa xogħol importanti ħafna, napprezza, u għalhekk issa nistgħu nimxu għal punt li jmiss fuq l-aġenda, il-punt numru 5 l-mistoqsija orali mis-Sinjura Jill Evans, Linda McEvin u Horst Schnellhardt fuq l-ispezzjonijiet tal-laħam. Forsi nista' ngħaddi l-kelma l-ewwel nett mela tajt il-President l rappreżentant tal komissjoni is-Sur Pudeli. Très merci. Ben, vous avez la parole, monsieur. Naddilek il-kelma, jek jozbok. Grazie ħafna, Signora President. Pala introduzzjoni għal tweġiba ta' dawn il tleta awturi ta' din il-mistoqsija bil-fom. Il-rapport tal-2009 huwa rapport bil-fatti fuq il-pakket tal-iġene u l-implementazzjoni tiegħu. Ir-regoli marbuta mal-prodotti tal-ikel biex ikun hemm is-sigurtà u sikurezza tal-prodotti tal-ikel u anki fil-biċċeriji kellna leġiżlazzjoni għal u emendi għal regolamenti eżistenti u ma kienx hemm pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq l-ebda tibdili tanqas. Biex inwieġeb din il-mistoqsija, jiena ħawieġeb il-mistoqsijiet kollha waħda waħda. L-ewwel nett. L-ewwel mistoqsija kellha x'taqsam ir-rapport tal- eh, biċċeriji fir-rikward l istati membri fuq is-sigurtà tal-ikel. Dawn huma rapporti pubbliċi u għalhekk il-Kummissjoni qiegħda taraf li hemm ċertu naqsijiet fil-gwart l-implementazzjoni ta' xuħut mill-Istati membri għal dan il-qafas komunitarju tal-liġi. Minnaħa l-oħra il-budget dejjem jonqos qiegħed ipoġġi xkil biex ikun hemm l-żamma tal-iġene u anke l-personal u dan mhux qed jintuża mhux qed jintuża bħala skuża mill-istati membri għannu noqqasijiet li hemm. Vera hemm rapport li ilu hemm sena u nofs hemm ċertu ħtieġa tal-istati membri biex naqsu dan il-personal minħabba l-kriżi ekonomika u l-amministrazzjonijiet kollha komunitari tal-istati membri sfortunatament qed ikollhom din ix-xejra li jnaqsu l personal tagħhom. Gvernijiet kollha tal-Unjoni Ewropea imponow dan il-rapport l-servizzi kollha tax-xogħol tagħhom hemm ċertu problemi anke fir-rigward l-ispjegazzjoni, l-twaqif tal-ispettorat, l-informazzjoni li hemm mhijiex biżejjed u għalhekk hemm ċertu ħtiġijiet min-naħa tal-istati membri. Dan huwa wieħed mis-suġġetti l-aktar jaħarqu huwa l-aktar ta' tħassib aħna rridu tarif siwi mill-istati membri kollha kemm ikun ġodda kif ukoll jekk mhumiex. għanna l-artiklu 27 tal-direttiva tal-ikel u ta' sigurtà tal-ikel. Dan qed joħloq ħafna punti ta' tħassib rajnih fid-dibattitu ta' qabel u grazzi għall-uffiċċju tagħna tal-ikel u tal-benessri tal-annimali għanna stampa ċara tal-istati membri kollha. Aħna namlu minn kollox biex nisħu fuq din il kwistjoni It-tieni mistoqsija għandha x'taqsam fir rigward l-indipendenza tal-ispezzjonijiet aħna naqblu mal-istati membri l-istazzjonijiet fil-biċċeriji irridu jsiru b'mod indipendenti. Intom tafu li fil-biċċeriji pereżempju tal-tjur jew tal-fnik jistaw jintużaw nies li għandhom Eh, taħriġ speċjali u speċifiku u anki dawk li jgħinhom jgħinuhom ikollhom taħriġ speċjali li jkun imħallas mill-Ministeri. Dawn jaħdmu bil-tmexxija ta' veterinarju uffiċjali. Per eżempju, huwa projbit li ċertu biċċeriji ta' laħam, tal-baqar, tal-naċ jew tal-mos, tal baqar eh, tal naċ jew tal eh, mos li jużaw ċertu prassi li mhix permessa fl-Unjoni Ewropea. Għaldaqstan f'dak li għandu x'jaqsam l-ispezzjonijiet tal-annimali minnaħa tal-veterinari fl-ambitu ta' dawn l annimali li semmejt, nafu li hemm ċertu problemi. Kien hemm min semma tariffi Kien hemm rakkomandazzjoni minn tal-Kummissjoni fl-2008 minn kumpanija esterna li tagħmel xogħol fl-Istati Membri kollha u din il-kwistjoni tal-miżata għal xogħlijiet tal-veterinari kienet meqjusa bħala komplikata wisq mill-inħa tal-Istati Membri u l-evalwazzjoni urid li l-implementazzjoni qiegħda ssir mod mhux uniformi fih dan l-Unjoni Ewropea. Issa aħna qegħdin nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt sabiex bekk ikun hemm proposta għal tibdila ta' leġiżlazzjoni preżenti li ila l għaxar snin issa u m'għadix tapplika minħabba s-sitwazzjoni ekonomika preżenti. id-data tista' tkun proposta ta' leġizlazzjoni li forsi tidħol fis-seħħ fl-2011. It-tielet mistoqsija. Tlielet kwistjoni hija marbuta mal dan il-personal privat fil-qasam tal-ħam diġa weġibt mit-tweġiba tiegħi ta' qabel iżda xtaqt tinżid li l-użu ta' dan il-personal privat li jgħin l-veterinarju jew il-persuna inkarigata li tkun uffiċjali miex edem biex naqqas il-level ta' sigurtà tal-ikel. Ovvjament din miex lażla tagħna li aħna nnaqsu il-level ta' sigurtà tal-ikel jew tal-kontroll tal-saħħa tal-annimali jew tal-benessri tal-annimali. U dan nseħ ċertu eh, eh, biċċeriji tal-fnik u ta' tjur li jkunem nuqqasijiet għaliex aħna namlu talbit speċifiċi miex deroga ġenerali għal qasam kollu japplika bissa tjur u għal fnik dan nafu li joħloq ċertu problemi anki għal dawk l-istati membri li għazlu għal din l-alternattiva f'dak li għandu x'jaqsam l-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi li ma jarfux mill-maġġor parti tagħhom din il-livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu li jkun hemm spezzjoni permanenti minn personal uffiċjali u jekk ikun hemm personal privat li jagħmel dan ix-xogħol ta' spezzjoni wara l-mowt tal-annimali fil-biċċeriji il-pajjiżi terzi mbagħad ikun wisq u li għalihom u ma jkunux iridu jagħmlu importazzjoni tal-fnik u għalhekk din hija l-implementazzjoni tan-naħa tal-Istat. Dwar ir-raba mistoqsija. Tafu li f'Novembru 2009 il-Konsill stieden l kommissjoni biex tippreżenta proposti konkreti għal modernizzar tal-isperzjoni ante mortem ġifiri qabel ma jinqatel l-annimal u post-mortem ġifiri wara li jinqatel l-annimal fil-bicċeriji tal-annimali kollha. Annimali baru anki il-tjur u l-fnik. Unbat aħna għamena xi mistoqsijiet lill-lefsa, mistoqsijiet differenti dwar il-punti qawwija u djufijiet tal-sistema sabiex dan kun nistgħu jinbidlu u aħna qed nistennew Eh, tweġbit tagħhom għal nofs l-2011 l-2012 għaliex iridu naraw kif se nadattaw ruħna l-situazzjoni preżenti għaliex ir-regoli kollha għal spazzjonijiet fil-biċċeriji ġew fissati jew ftit qabel jew ftit wara il-tieni gwerra dinjija fis-snin 50 jiġifieri eh, u kienu immirati lejn mart ta' fost l-annimali illi ma tix teżisti pal per eżempju tuberkulozi fost l-annimali bovini illi eh, bada teżisti biss xi żewġ stati membri u eh, dinja marda illi pratikament sparixiet fil-biċċa kbira tal-istati membri u l-azzjoni kollha ta' toba veterinarji ta' dawn l-assistenti illi jaħdmu fil-biċċeriji biex ifittxu dawn dan il-mart qed jagħmlu isir sforzi għal xejn. U it-tieni azzjoni għat ta' konferenzi illi qegħdin n-organizzaw bħalissa l ewwel konferenza bil- partijiet kollha involuti, settur privat, l-awtoritajiet uffiċjali, awtoritajiet tal-pajjiżi terzi, eccetera, illi sart fit-18 ta' Mejju ta' din is-sena ġifiri xarilu. U Sibna u koll illi norganizzaw konferenza oħra fil-25 ta' ottubru fuq l-istess suġġett u nkunu nistaw forsi u koll nistednu il-komitat ta'kom jew il-membru illi il-membri ta'kom li huma interessati jew inti stess, Signor President, biex eh, jagħmlu prezentazzjonijiet jew jitkellmu jekk jixtiequ. Mela, dak kienu it-tweġibiet minn ħatijaj għall-erba mistoqsijiet li għamlu l-kollegi. Grazzi ħafna, Sur Direttur. Is-sur Schnellhardt xtaq jintervjeni. Grazzi. Grazzi għal dawk it-tweġibiet. Naħseb illi il-komunikazzjoni tal-kummissjoni li jirċevenija il-koll issa hija tajba ħafna li tirrifletti ir-realtà Ewropea. Naħseb illi xinna issa nirrikonoxxu l-fatt illi dawn is-sistemi li rridu ndaħlu fis-seħ permezz tal-leġislazzjoni ġdida eh, mixjin tajjeb. U dan ovvjament huwa suċċess, ma dana kollu aħna staqsejna kif għadu kif għal rappresentant tal-Komissjoni, aħna nibżaw minn ċerti affarijiet u nishtiqu in uh, wissukom dwaru. Ovvjament il-krizi eh, uh, finanzjarja effettwat eh, kull qasam immaġinabli u ovvjament kullħat qed jipprova jifranka l-flus. Imma sissa l-istati membri għat ma provaw illi jifrankaw il-flus dawn l-oqsma sissa bil-krizi u bla krizi, ġifiri, e, mux ħaġa minna illi dan kollu ġara minħabba l-krizi finanzjarja. Naħseb illi l-qasam tal-ispezzjonijiet illi jena n-segwija mill-qrib. E, naħseb tant provaw jifrankaw flus minn dan il-qasam partikolari li wasanna f-situazzjoni fejn l-ispezzjoni e, ta' likel fil-kummerċ kważi kważi laqas qed issir apparti l-ispezzjoni li jsir tal-laħam innifsu, jekk dan eh, dawn il-negozji f'dan il-qassam jiġu eh, ispezzjonati darba kull tliet snin, ma tistax tkun taf inti x'inhuma il-livelli ta' ġene illi jinżammu f'dawn il-biċċeriji għalhekk bżonni li nagħmlu eh, noqdu attenti ħafna u nitolbu lil kommissjoni biex tfakkar lil istati membri x'inhuma ir-responsabiltajiet tagħhom u x'għandhom jagħmlu f'dan ir-rigward. Ovvjament isiru l-ispezzjonijiet tal- laħam u naħseb illi memx għalfejn isir tibdil jew jiġi impost xi tibdil kbir hawnhekk. Nixtieq ngħid li Hemm problemi jekk l-ispezzjonijiet isiru mill-personal tal-kumpaniji nfishom. Jiena naf li dan huwa minnu għaliex jiena kont naħdem f'negozju ta' dan it-tip. Hija sitwazzjoni komplikata għall-aħħar għax inti ikollok il-mina ħadmek skont il-liġi ta' xogħol dan huwa il-persuna li ħadmek u għalek Naħseb illi irridu nitbedu minn din il-proposta u uh, sabiex issiru dawn l-ispezzjonijiet u ekk l-spejjes li, li jitħlu fihom dawn il-kumpaniji meta jkun qed jagħmlu dawn l-ispezzjonijiet jiġu rimborsati u dan mhux mhux ħaġa din mhux ħaġa tajba laqqas. Rridu naraw kif nistgħu nagħmlu l-aħjar uh, użu l-użu l-iktar effiċjenti mir riżorsi li għandna ma hawnhekk qed qed nitkellem kif jiġu neħsibijiet f'moħħi. Il-problema hija li hemm ħafna spejjeż illi qed eh, jitħallsu minn dawn in-negozji illi m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-ispezzjonijiet. U naħseb illi hemm ħafna xogħol xi jsir min-naħa tal-Kummissjoni fil-ġejjieni biex eh, il-Kummissjoni tara illi dan ma jkomplix isir. Aħna nistgħu forsi eh, waqfu entitajiet privati illi jkunu jistgħu jagħmlu huma dawn l-ispezzjonijiet dwar l-ispezzjonijiet fil-qasam tal-ikel u tal-laħam, dak li għal-rappresentant tal-Komissjoni u minnu u il-leġizlazzjoni u l-metodi tal-leġizlazzjoni li qed nużaw huma antikwati ħafna ħafna mill-ispezzjonijiet li qed isiru illum. Ma tantx jagħtuk idea ċara ta' eh, l-istatus tas-saħħa ta tal-kondizjonijiet tas saħħa ta' dawn l-annimali qed infittxu mart eh, illi m'għadux jeżisti u qed ninjuraw forsi mart ieħor illi jeżisti. Dawn l-ispezzjonijiet iridu jsiru b'tali mod li nħarsu l-konsumatur u s-sikurezza imma rridu nżommu f'moħħna wkoll li d-dinja nbidlet u rridu nkunu nafu veru il-kondizjoni tas saħħa ta' dan l-annimal eh, xi tkun, jiġifieri anki dawn l-affarijiet iridu jiġu um, meqjusa waqt dawn l-ispezzjonijiet. U dwar il-personal tal-kumpanija fissa li għamlu l-ispezzjonijiet, jekk inti ikollok xi problema mal-pajjiżi terzi, dawn il-problemi rridu nsolfuhom ukoll U ma naħsibx illi għanna komplu mixin il-qoddim din l-ideja illi l-ispezzjoni tisiru minn personal tal-kumpaniji stess. Il-Komissjoni għamlet xogħol eccellenti, riżultat huwa tajjeb u sodisfaċenti, madana kollu. Rridu nqogħdu attenti għall-ispejjeż spejjes illi eh, jkunu ġenerati minn xi tibdil illi aħna nipproponu għalhekk għandna nitolbu lill-istati membri biex jagħmlu dak li suppost jagħmlu biex jaraw illi l-ispezzjonijiet issiru b'mod xieraq. Dan huwa iktar importanti minn kollox. Jena kieku ek nagħmel hawnhekk fil-Parlament. Grazzi ħafna, Linda. Grazzi ħafna u grazzi wkoll il-Kommissjoni għat weġibiet illi tawna. U anki tal-li tawna dan l-impen illi eh, l-ispezzjoni tal- fil-qasam tal-laħam se, se tibqa' kif suppost f f'mumenti ta' diffikultà finanzjarja. Forsi tista' tajdinna il-kalendarju il-ġdid għal proposti ta'kom għaliex ovvjament il-proposta għandha l-istorja tagħha fl-2004 il-Kunsill Stati Membri rridu jestendu il-reġim tal-ispezzjoni tal-kumpaniji li l-in mill metjur biss u il-fnik għal laħam aħmar u issa kummissjoni edha terġa tajt li trid biddel dan ir-reġim li hemm fil-proposti u tajt li reġim tal-ispezzjonijiet indipendenti fil-qasam tal-laħam aħmar. Uh, Il-Kummissjoni edha tippreżenta il-proposti għall-2011. Naħseb illi il-Kummissjoni wkoll edha taħdem biex tara kif se jsiru l-affarijiet u nixtieq inkun nafx x'għandha f'moħħa li tagħmel il-Kommissjoni anke minħabba il-riżultati li rajna mill fbo l-FVO. Uh, eh, anke dak li għadha kif għattinna eh, dwar il-prodotti ma' pajjiżi terzi, problemi ma' pajjiżi terzi jekk hemm pajjiżi terzi li ma jridux jimportaw il-laħam tagħna għaliex mhumiex konvinti illi l-ispezzjonijiet li qed isiru huma tajbin, mela aħna se jkollna problema kbira hemm bżonn li nbidlu il-sistema li tintuża għal laħam aħmar għax diġà kellna problemi f'dan il-qasam din wissetejna fuq livell ekonomiku fl-Unjoni Ewropea jekk aħna natu raġunijiet dajfa Eh, għalfejn aħna qegħdin inbidlu s-sistema. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni tbiddel il-pożizzjoni tagħha għaliex fl-2004 il-Parlament u l-Kunsill ma rridx illi il- l-ispezzjonijiet isiru minn eh, gruppi indipendenti dawn jajdu li nafu xieġri meta l ispezzjoniet fil-qasam tal-laħam eh, jiddajfu għalix umbat fl-ħar mill-ħar l spejjes jikbru għall-ekonomija u għall-konsumatur. Ġifiri l u huma żar, l-ispesa l-ispezzjonijiet huma żar meta wieħed iqis xiġi jiswa jekk dawn l-ispezzjonijiet ma jsirux kif imiss. Issa jien nixtieq nkun naf il-Kummissjoni x'taħseb u x'jaħsbu wkoll dwar eh, din il-problema li jista' jkun qed tista' tinqala ma' pajjiżi terzi. Grazzi ħafna, Linda. Jill Evans. Grazzi ħafna. Jena u kol nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għal dik l-isqarrija u ħadgosti nisma xaħut mill-affarijiet il-għalluna jena naqbel mal-kollegi illi il-kwestjoni ewlenija huwa li aħna nżommu l-standards oljien fil-qasam tal-ispezzjoni tal-laħam fil-biċċeriji u kien propju minn kejja oġezzjonijiet mill-Parlament Ewropew illi ma domx isiru ispezzjonijiet indipendenti fil-qasam tal-laħam abjatu u laħam tat-tjur u tal-fnek u li issa rridu inkopru il-settur tal-laħam aħmar u nipermetu l-biċċeriji illi eh, jużaw ispetturi minn taħħom. Dana se jkun hemm ovvjament ħafna nuqqas ta' indipendenza li ġib ħafna problemi magħha. Hemm bżonn illi jkun hemm modernizzar, hemm bżonn forsi ta' xi bidliet anke biex is-sistema ssir iktar effiċjenti anki dwar eh, il-finanzjament, anki mill-provi illi jiena rajt minn bosta entitajiet illi kienu għedin jitkelmu miħaj dwar dawn l-affarijiet. Kiku aħna kellna tassew naddu responsabilità l biċċeriji biex dawn jizaw l-ispetturi tagħhom stess minn flok ispetturi indipendenti, un bat kellna nintroduċu Eh, kontrolli oħrajn aħna biex naraw li l-standards ta' kwalità jibqaw oljien. Xorta waħda se jkun hemm spejjeż involuti l-istess spejjeż se kieku kellu jkollna l-ispetturi indipendenti ġifiri mhix se tkun alternattiva li tiswa inqas flus jekk aħna rridu nħarsu il-vijabilità ta' dawn in-negozji dejjem skont l-standards għal laħam u prodotti tal-ikel. Naħseb illi l-indipendenza tal-ispetturi tiggarantixxi il-livelli tal-biċċeriji u il-rispett ta' dawn l-standards u l-jien ħafna ċittadini mill-kostituenza tiegħi. tijaj għallu tkellmu miħaj dwar il-nuqqasijiet li hemm fis-sistema li tintuża fir-Renju Unit. U ovvjament il-Kummissjoni għandha l-provi tagħha eh, li, li ġabru ma stess mill-FBO. U jiena nixtieq nkun naf xumma beħsibhom jagħmlu fid-dawl tal-provi li diġà għandhom fidejhom. Jena ħad gost nisma l-Komissjoni tajt illi memm ebda tibdil illi qed eh, jiġi kontemplata għal issa u eh, li smajtu kolli jem il-konferma li l-Kommissjoni tixtiq u kolli kunem sistema ta' spazzjonijiet indipendenti u illi dawn ma jridux bebda mod illi ibaxxu l-standards għalix dinja xi ħaġa illi dan il-kumitat ilu ħafna jisħaq fuqa u l-Parlament ukoll kien imħasseb dwar din l-istess kwistjoni fl-modi jiena nixtieq ma rridx nara illi ir-regoli u l-standards dwar l ġene fil-qasam ta' prodotti tal-ikel eh, jitbaxxew b'xi mod. Grazzi ħafna, Sinjura Klass, xtaqt intervjeni. Grazzi, nista norbot ma dak li qalu ħafna mill-kollegi tiegħi hija kwistjoni ta' standards. Aħna m'għandniex il-ħsieb illi imbaxxu l-standards, anzi rridu li jibqgħu għoljin kemm jista' jkun b'mod partikolari fil-qasam tal-prodotti tal-laħam. tal prodotti tal tal prodotti tal laħam Imma meta nitkellmu dwar ispezzjonijiet min-naħa tal-gvern jew eh, ispezzjonijiet istituzzjonali jew indipendenti, jiena naħseb illi ispezzjoni indipendenti mhux bil-fors uh, tkun inqas serja minn xi tip ta' ispezzjoni oħra. Naħseb illi l-ispetturi indipendenti u dawn huma dak li għanna nfittxu aħna li l-ispetturi ikunu indipendenti fl-opinjoni li jagħtu fil eh, fej nġijina għanna waħda mill-ikbar biċċerije li hemm fl-Ewropa li qiegħda tbati għaliex din tikkompeti ma' biċċerije fi stati membri oħrajn li jużaw prezzijiet differenti. Forsi il-Kummissjoni tista' tgħidilna kif isir li prezzar tal-prodotti tal-laħam sabiex ikkun nistaw inqarbu iktar lejn prezz ġust, prezz indaqs għal kulħadd dejjem fir rispett għal standards oljin li l-koll nixtieq nħarsuhom. Irridu wkoll illi eh, naraw illi ikun hemm standards indaqs kullimkien u mhux differenzi bejn pajjiżi u reġuni differenti. Grazzi, Signora President. Jiena nixtieq niċċara xi punti li forsi ma spjegajx tajjeb biżejjed. Fil-fatt, fil-, mistoqsijiet ta' tlet eh, membri parlamentari kien hemm tliet punti. L-ewwel wieħed kien l-użu ta' persuni awżiljari privati biex jieħdu post awżiljari uh, eh, uffiċjali Eh, biex jagħmlu l-ispezzjonijiet fil-biċċeriji. Issa, dawn l-ispezzjonijiet isiru mill-veterinarji uffiċjali kif ukoll l-awżiljari uffiċjali. Jista' jkun hemm veterinarju uffiċjali u 10 jew 15 il-awżiljarju skont id-daqs tal-biċċerija. Ma nistawx ovvjament inħallu barra il-veterinarju uffiċjali. Dawn se jibqaw emmek biex jizguraw li l-ispezzjoni tibqa indipendenti biex eh, issir eh, l-ispezzjoni ante mortem, jiġifieri biex jaraw li l-annimali li jaslu fil-biċċerija jkunu b'saħħithom u biex jieħdu deċiżjonijiet li jridu jittieħdu f'dak li għandu jaqsama ispezzjonijiet fil-qasam tal- eh, saħħa pubblika jiġifieri jirdu dawk il- il-rubbi illi eh, ma jkunux meqjusa bħala xir għal-konsum tal-bniedem. L-ispezzjoni privata ssir eh, biss biex jieħdu post l-awżiljari privati dawn huma persuni li mhumiex veterinarji u li skont il-leġizlazzjoni li parlament votalija fl-2004 dan mhux possibbli li ġi applikat fil-qasam tal-laħam aħmar issa. Jekk aħna rridu u aħna ma rriduħx imma kieku kenna rridu jew nixtiequ imbidlu dan kollu u ninkludu il-laħam aħmar rridu nerġaw morru qoddimkom u qoddim il-Kunsill għal proċedura uh, li ssir kodeċizjoni, qed ngħidilkom illi għalissa ma rridu bidlu xejn, imma mhux se nippenja ruħi għal 10 snin li ġejjin, imma għalissa dana m'għandix moħħna illi nbidlu xejn, qed nitkellmu biss dwar it-tjur u mhux il-prodotti tal-laħam maħmar. It-tieni ħaġa, il-modernizzar tal-ispezzjonijiet ġifiri u mal-veterinari uffiċjali, l-ispetturi uffiċjali u dan fil-qassam tal-laħam ta' ċanga principalment. Mux um, qed nitkellmu dwar l-awżiljari privati li jistaw forsi jkunu qegħdin jaħdmu f'dawk l-istabilimenti fejn jiġi trattat il-laħam ta' tjur aħna nistaw namlu dan jekk tixtieq ma' emat ta' azzjonijiet illi wieħed uh, jieħu il-qalb u il-fwiet ta' dan l-annimali li huma meqjusa bħala azzjonijiet li jistgħu jikkontaminaw il laħan fil-waqt li dan isir propju biex wieħed jinduna jew isiru dawn biex wieħed jara jekk hemm ċertu tip ta' mart u l-biċċa kbir ta' dal-mart m'għadux jeżisti ġifieri jekk wieħed jaqta' il-qalb jew il-fwiet jekk il-sikina ma tkunx nadiva dan jista' jikkontamina l-bqija tal-annimal tal-laħam. U dana kollu jisir biex infittxu mart li laqas bisadu jeżisti. Għallek aħna tlabna l-lefsa biex tara u e, e, dawn is-sistemi li qed jintużaw u biex tiddiskuti u tinkludi anki fost f'dawn il-konsultazzjonijiet anki l-konsumatur. il konsultazzjonijiet anki il l konsumatur u dawk illi eh, jikusmaw il-laħam biex naraw kif għanna namlu fil-ġejjeni. Ġifiri, naħsbu illi f'nofs 2011-2012 permezz ta' diskussjonijiet, konferenzi eh, illi intom se tkunu mistidna li tattendu għalihom uh, b'mod uffiċjali bħala komitat. Imma dan din biex ħaġa li s mill millu malada hija s sassir fuq meta ta' żmien medja biex inwieġeb pal żewġ mistoqsijiet sar illi għamlu il-kollegi tiegħek, Sinjor President, is-Sur Xnellaf, illi għal se tkellem dwar kontrolli kull tliet snin. Le, fil-biċċeriji Eh, eh, l-ispezzjonijiet isiru il-ħin kollu. Il-kontrolli darba kull tliet snin huma għal eh, stabilimenti li mhumiex biċċeriji u li jirrappreżentaw riskju żgħir ħafna. Issa, il-problema tal-ispejjeż aħna ma rridux illi l-ispezzjonijiet uffiċjali ma jibqawx isiru minħabba l-ispejjeż imma rridu nsibu bilanċ xieraq bejn l-ispejjeż ta' dawn l-ispezzjonijiet u il-pis fuq il-kumpaniji. Intom tafu illi eh, hemm l-SMEs, kumpaniji żaru ta' daqs medju, illi spiss igergru illi għandhom wis eh, spejjes. U għalek flimkien mal awtoritajiet nazzjonali eh, irridu nsibu bilanċ xira biex aħna naslu biex ikollna ispezzjoni indipendenti, ispezzjoni stretta u serja li tagħti garanziji kollha mixtieqa mill-konsumatur u wkoll mbagħad eh, eh, dawn naraw illi l-ispejjeż li jridu jħarsu jħallsu l-kumpaniji żaru ta' daqs medium. għal dawn l-ispezzjonijiet. Issa, fir rigward tal-mistoqsija ta' Sinjura il-mistoqsija ta' Sinjura McAvan u Sinjura Klaas, il-relazzjoniet mal-pajizi terzi kont qed ngħidilkom aktar kmini illi aħna kenna xi problemi bil-esportazzjoni ta' laħam ta' tjur illi kienu qed jagħmlu l-ispezzjonijiet mill-permezz eh, ta' awżiljari privati u li dawn il-pajjiżi ma rridux jixtru dan il-laħam. Din hija problema waħna fuq livell eh, internazzjonali rridu naħdmu mal-Codex Alimentarius li l-istat 160 pajjiż illi eh, jaqgħu taħdan il-kodeks alimentarius irridu insibu eh, soluzzjoni li tkun aċċettabbli għal kulħadd, imma dan ma jikkonsernax il-laħam aħmar, laħam pereżempju tal- tal-muntun jew inkella ta' ċanga, dan dan mhux koperta hawnhekk. Signora Klas taqsiet ukoll kif jiġu kalkulati dawn il-miżati il miżati regolament illi eh, ġi eh, adottat mill-Konsillu mill-Parlament illi jifissa dawn il-miżati li jridu jitħallsu mill-kumpaniji differenti u dan eh, jkopri uh, direttivi antiki li l-om jeżistu mill-1975, eccetera Il-prinċipju huwa li dawn il-ħlasijiet għall-ispezzjonijiet uffiċjali jiġu kalkulat skont kemm id-dum biex issir ispezzjoni kemm fil-biċċerije kif ukoll fil- eh, fil- eh, dawk il-postijiet fejn jiġu prodotti, prodotti tal-ħut, tal-ħalib, eh, fil-supermarkets u dejjem ukoll skont is-salarji, salarju ta' veterinarju fil Finlandja mhux l-istess salarju illi eh, jaqbad veterinarju fir-Rumanija, ġifieri hemm tip ta' adattament skont il-salarji eh, li jitħallsu fl-istati membri. mbagħad hemm ukoll limitu minimu u limitu massimu li bejnietom dawn it-tnejn l-istati membri jistaw jifissaw il dawn il-mizzati l-esperienza u rietna l-istati membri għalli għandhom il-pressjoni mill ministeri tal-Finanza tal-Finanzi illi ma jridux jisom jitqisu li kunem jisom taxxi zejda, dawn il-miżati jkunu baxxi ħafna li laqas biss kopru l-ispejjeż kollha tal-ispezzjoni uffiċjali u l-lan ta' din, dan il-regolament huwa propju dan irridu inħars inkopru l-ispejjeż kollha tal-ispezzjoni, l-ispetturi, il-vjaġġi, l-analiżi, testijiet li jsiru fil-laboratorju, eċetera. U sfortunatament għal raġunijiet tal-budget u ta' taxxa l-istati membri rarament jiffissaw miżati jew ħlas uh, fuq livell illi ikopri l-ispejjeż kollha ta' dawn l-ispezzjonijiet uffiċjali u ċerti stati membri hemm situazzjonijiet differenti ħafna minn stati membri oħrajn u għallek fil-2011 aħna ipproponejna illi kun hemm reviżjoni tal-liġi għalissa għadu kmini wiz biex najdilkom eh, flimma direzzjoni se nimxu għalix għadna qed namlu dan l-impact assessment biex nkunu nistaw nażlu l-alternativi li eh, E, morru mill-deregolamentazzjoni sħiħa u biex ikun hemm ukoll mill-banda l-oħra e, miżati indaqs kullimkien indaqs għal kulħadd ma jkunx hemm dawn id-differenzi e, skont is-salarji. Ġifieri il-possibiltajiet għadhom miftuħin kollha u għall-issa għaddu kmini wis biex jiena ngħidilkom liema alternattiva se tażel il-Kummissjoni biex imbagħad tiġi qudiemkom u qudiem il-Kunsill biex tippreżentajilkom Grazzi ħafna. Sur Schnellot. Dank. Also erstmal Iva, grazzi ħafna l ewwel net. U importanti għalija illi aħna mistiedna l-konferenza jina grata ta' din l-istedina li xtajjeb illi nattendu kol tini pont għandu xjaqsam ma xaġa li esperienzajt kważi kull-jum fil-kostituenza tijaj Il-kwistjoni tal mizati Jiena ma narax l-autoritajiet ed istablixu ħlasijiet baxxi wisq qed nara eżempji fejn kumpaniji tal-istess daqs xi kultant ikollu lista ta' ħlasijiet minn differenza ta' bej 50 u 100 fil-mija. U naħseb termini ġenerali li du situazzjoni fejn il-firxa ta' dawn il-ħlasijiet illi jistaw ġu stabiliti mill-istat naf li ħajkun hemm bidla tkun firxa ma li ma tkunx daqshekk wiesa sabiex ma nkomplux noħolqu d-distorzjoni. Din ċaġa li nistgħu nagħmlu u dan ovvjament ifisser illi minn ħalla sittaxxa jkollu jħallas kemm xejn aktar imma nfakkarkom meta ħdimna fuq ir-regolament dwar dan ipproponejna proposti illi qalu li ħajkun hemm ħlasijiet ta' żieda u fil 30% skont id-dħul tal-vet, eccetera, eccetera. Il-mistoqsijati għaj jekk amministrazzjoni stabilixi ħlas miżata li tkun baxxa wisq, Il-Kommissjoni jekk tara il ħlasu għaw li wis ikkonsidra pala kontribuzzjoni jew le. Nixtieq risposta għal dan, bżonn niċċaraw dan il-punt sabiex kumpaniji u jenet nar eżempju bħal dawn jaġustaw il-mizzati b'dan il-mod. Jina nishti illi ikonna diskussjoni dwar dan, l-affarijiet palissa il fat qed jiġu diskussi. Ovvjament, il-proposta tal-Kommissjoni hija xi ħaġa illi ħadd tkun qed tindirizza l-problemi. Però sa din it-tant qed jitfaċċaw problemi ġodda, ma nixtiequx nistennew il-risposta tal-Kommissjoni. Isur Pudre. Grazzi, Signora President. Is-sur xnitar jaf li situazzjoni fil-Ġermanja jaftit komplikata għalix aħna konna ħanlejna l-istati membri il-libertà li jfissaw huma dawn il-miżati. U minħabba il-situazzjoni federali tal-Ġermanja, kull krajs jew kull lang eh, jifissa il-miżata tiegħu U għal daqstant dan wassal la situazzjonijiet differenti u divergenti ħafna b'miżati illi huma 50% ola jew inqas minn eh, skont sk meta jkun hemm pereżempju kumpanija li kollha eh, postijiet ta' xogħol fl-enda differenti dak li jeżisti fil-Ġermanja jeżisti wkoll fl-Unjoni Ewropea ġifieri hemm sitwazzjonijiet differenti ħafna kif kont qed ngħidilkom għattilkom illi hemm situazzjoni differenti ħafna minn stat membru għal ieħor imma iktar u iktar meta jkun hemm eh, eh, situazzjoni bħal li hemm fil-Ġermanja fejn id-differenzi jeżistu anki fil-pajjiż innifsu. aħna ma ħadniex eh, passi kontra dawn l-istati membri li kienu qed iżommu ftit flus u eh, miżat insuffiċjenti għal dawn l-ispezzjonijiet imma imponejna obbligi ta' uh, riżultati jiġifieri li konna ispezzjoni fil-biċċeriji biex nigarantixxu eh, li l-laħam ikun sikur għal konsum. Mbagħad kull gvern irid jieħu id-dispożizzjonijiet meħtieġa jew inkella juża il-miżati li ħalsu l-kumpanija jew inkella juża l-budget tal-istat tar-reġuni u xi ħaġa hekk. Aħna ma rridniex għalissa noqogħdu nidħlu f'diskussjonijiet eh, eh, fuq il-budget u proċeduri tal-frazzjoni meta il-miżati kienu meqjusa bħala baxxi wis. Imma aħna għanna f'moħna li namlu dan imma għatmaħadna eh, ħadna proċeduri u passi kontra l-istat membru konċernat u muwiex propju il-ħlas tal-dawn l-ispezzjonijiet illi ifalli kumpanija eh, dan dawn l-ispezzjonijiet jiswew wieħed jew żewġ ċentezmi ta' euro għal kull kilo tal-ħam. Jiġifieri mhumiex il-ħlasijiet ta' dawn l-ispezzjonijiet illi se jala xi biċċerija għax ifallija li forsi dawn il-biċerija li jkunu żgħar ħafna mexxija mill-familja stess imma eh, jekk l-ispezzjoni trid issir dawn il-biċċerji jridu jħallsu wkoll għaliex aħna nħossu li l-ispezzjoni trid tkun ta' kumpanija għolja kemm jekk tħallas il-kumpanija stess jew inkella anke jekk iħallas l-istat. Grazzi. Grazzi Sur Direttur, naħseb illi spiċċajna fuq dan is-suġġett mela Eh, Ziz kollegi, jiena naqra imħasba dwar il-rapport fuq il-konservazzjoni tal-biodiversità għalex il-Sinjura eh, Esther Delange, il-rapporter, għada ma waslieċ għada fit-triq fil-fat. Tafu eh, li hemm problemi ta' traffiku. shadow rapporters fil-sala u niproponilkom li aħna nibdew id-diskussjoni tagħna li xek ma nitkellmux illum Eh, dwar dan is-suġġett għada se jkollna wis x'namlu mhux se nilħqu nagħmlu kollox. U mbagħad iridu eh, nivotaw fuq dan ir-rapport fil-14 ta' luli, ġifieri huwa importanti li dan id-dibattitu jsir illum huwa fuq rapport mhux non leġislattiv imma huwa suġġett xorta waħda importanti ħafna għalhekk intom taqblu li għandna naħdmu kif issuġġerejt ilkom jien? Mela jiena niproponi lil dawk il-shadow rapporteurs biex jitolbu il-mikrofon e jixtiequ u mbagħad wara nisimaw minnant il-kollegi l-oħrajn. Forse sa dak il-tant tkun waslet ir-rapporter. Jan? Jan? Thank you, Chairman. That means that I... Grazzi, Signora President. Nistan intervjeni mill-ewel, grazzi. Jina xtaqt nirringrazzja l-rapporter għal dak li għamlet bej prezentazzjoni taħħa tal-ewel eh, rapport, l-ewel abbozz u l-emendi taħħa. għalli xres et emendi validi ħafna u dan il-messagġ nadju l-aktar tard. Naħseb li huwa importanti jina fil-fat ressaq numru ta' emendi u importanti il linżommu mal-miri prinċipali L-ewwel nett xtaqt insaħħaħ b'mod ġenerali riżoluzzjoni. Jien naħseb li din ma kinitx b'saħħitha biżejjed u dan jispjega ħut mill-emendi tiegħi. Staqt li inti wkoll sens ġdid ta' urġenza għadni inħoss illi it-telf tal-biodiversità tagħna mhux qed intuwa sens ta' urġenza li jistħoq ilha. U dan jispjega wkoll uħut mill-emendi l-oħrajn tiegħi. Jina wkoll xtaqt nittratta in-nuqqas tarita politika. Fil-passat rajna fil istrateġija dwar il-biodiversità illi malħaqniex il-miri ġenerali li kellna u naħseb li waħda mir raġunijiet prinċipali kienet innuqqas rida politika. Huwa possibbli twaqqaf il-biodiversità, l nuqqas ta' biodiversità jekk irridu jekk ma jnex li ikun minħabba nuqqas rida politika. ir rabban kien illi nis u fuq il-fat li għanna bżon implementazzjoni aħjar tal-leġizlazzjoni komunitarja preżenti, ħafna mill-liġijiet ġa jinsabu f'postom u implementati, imma stati membri irridu jamlu aktar sabiex implementaw dak li għanna fuq il-mejda. L-aħar punt ġenerali, jina xtaqt li nis u aktar fuq il-valur ekonomiku tan-natura, u eh, servizzi marbuta mal-ekosistema. U waħda mill-emendi tiegħi hija speċifikament marbuta mal-ħlasijiet dwar sistemi ta' ekosistemi u tfittxija sabiex insibu modi kif nimmobilizzaw il-finanzjament privat għaliex dan u li se jkollna bżonn fil-ġejjieni. Finalment, naħseb li huwa importanti illi niffukaw fuq il-konferenza Nigoja tal-ħarifa li ġejja se jkonna mistoqsija orali marbuta ma' rezoluzzjoni u għan zom dal-punt l-iktar tard, pero rajt emendi validem kam rapporter fuq Nagoya. Finalment, sinjur President, rissaqt ħafna mill-emendi flimkien mal-grupp tal-SND u l-grupp tal-ħodor skoprejna illi kellna ħafna mirin komuni fuq dan ir-rapport u xtaqt nirringrazzjom għal kooperazzjoni eccellenti. Nittama u li nexxinna naddu ħafna minn dawn elementi minn dan il-komitat. Grazie, Sura Sinis. Merci beaucoup. Uh, on behalf of the SND... Fissem il-grupp tal-SND nishtiqo nisqo fuq il- ħtieġa tal-implementazzjoni tal-klawżu ta' prekazzjoni kien sejbu eh, fil-20 prinċipju stabilit ħafna fl-Unjoni Ewropea u nemmnu li huwa kruċjali sabiex inwaqfu darba dejjem it-telf ta' biodiversità, bżonn applikaw dan. Nixtieq ukoll nisqu aktar fuq il-liġijiet ambientali kif nsibu kif emendat 22 u kif qal sur Garben disem bżonn navalwaw x'wassalna għal falliment għal politika tagħna sissa. U dan minħabba nuqqas ta' politika imma wkoll minħabba koerenza politika. U dan huwa espress tajjeb f'emendi 15 u 34. Mhux biss nabdon bżonn miri ġodda ma daw miri tkunu vinkolanti kif inhu appuntu espress f'emenda 39. Parti mill-falliment kien minħabba in-nuqqas ta' natura vinkolanti. Fl-istess ħin għandna bżonn implementazzjoni sħiħa tal-direttiva, integrazzjoni anka tal-oqsma ta' natura 2000 kif insibu anka f'emendi 60 u 63. Kwestjoni importanti hija marbuta ma' natura 2000 u li Mżon nizgurraw il-konnettività ta' zoni protetti kif insibu f'emenda 65. Fl-istess ħin, f'qalis il hemm mżon neżaminaw il-kwistjoni tal-finanzjament. Nżidu l-finanzjament u nżidu anka ejjum sabiex nwaqfu it-telf tal-biodiversità. Kif jgħid ir rapport investiment fil-konservazzjoni tal-biodiversità huwa mitaj darba ktar effettiv mill kiku nabbandunaw il-proċess. U għal daqstant imżon aktar rizorsi sabiex ikunem tisħiħ uh, unkol sabiex ikunem management effettiv ta' natura l-fej. Kien nsibu f'emenda 140. Aħna nemmnu bisħiħ fuq il- uh, efficienza fil-produzzjon tal-konsum, nasbu li xaqsa ma' biodiversità u koll U din hija xi ħaġa li timxi jfid mal-politika ġdid 2020. U dan insibu f'emenda wet li ta' tminja fuq agrikoltura għandna erba' punti u bidja sostenibbli kif insibu f'emenda numru mija, protezzjoni ta' speċi nattivi biodiversità ġenetika kif insibu f'emenda 107 u bisrit il-protezzjoni ta' biodiversità mill-perikli li ġejjin mill-użu tal-GMOs kif insibu f'emenda 89. Aħna nappoġġaw anka natura vinkolanti dwar bioenerġija kif insibu f'emenda 88 tibdil fil-klima għal oħra, għanna Kontrollaw l-effetti eh, fuq il-biodiversità anka e, eh, kustanijiet ta' mitigazzjoni wkoll għandna bżonn pożizzjoni b'saħħitha fuq il laqata ta' Nagoya kien insibu f'emenda 1.80 u nixtieq naraw ukoll l-inklużjoni tal-biodiversità meta nqisu anke l tal-millenju kif insibu f'emenda 189 nixtieq ukoll nappoġġaw u nirkonoxxu rwol importanti tal-NGOs fil-proċess tal-liġijiet li jġildu telf tal-biodiversità. Hemm ukoll hemm indili naffirmajt flimkien ma' kollegi oħrajn u ħan niddiskutu fiktar dettal il-kwistjonijiet roadless areas li għandhom xaqsu ma' zoni protetti sabiex niproteġu il-ftit roadless areas li għanna fl-Europa jisun kada minn 66 irridu budget line ċara biodiversità kif propost f'emenda 142 u anke kwistjoni ta' ta' tnaqir ta' tal-ħamrija kif insibu f'emenda 25 biex nagħlaq ma naqbilx mal-konservazzjoni volontarja fejn nikkotegorizzaw organizmi pala eh, beneficial u non beneficial speċi li ma protetti eccessivament hija xi ħaġa li ma tantx nifmu. U fl-istessin, valutazzjoni tal-impatt naħsbu li din twassal għal Eh, posponiment ta' azzjoni fuq liġiet importanti fuq telfin ta' biodiversità. Sibuku, eske parmi nu kolleg jaddu? Għaw xie kollegi li jishtiqu jintervjenu f'dan l-istadju? Le? Is-sur Prodi, skużani. Monsieur Prodi. Grazie. Mm. Grazie ħafna. Naħseb li din hija ħaġa importanti ħafna xtaqt nisħaq fuq eh, eh, l-importanza tal-ħamrija pala parti mill-ekosistemi l-aktar komplessi u li fl-istess ħin għandha importanza kbira anka f'termini ekonomiċi, ma mhux biss. Xtaqt ukoll nirrepeti u nissa fuq il-ħtieġa li kunem leġizlazzjoni speċifika għal eh, dan is-suġġett u xtaqt ukoll nisħaq fuq kemm importanti illi nippruvaw infittxu preġizazzjoni aħjar dwar id-definizzjoni ta' biodiversità. Għaliex neħduha bħala ħaġa ovvja illi Dan huwa konċett illi jinftijem mill-ewwel. Imma sabiex inkunu nistgħu nkejlu il-biodiversità anka l-varjazzjoni ta' biodiversità ta' dubju li jkollna bżonn metodoloġiji li jkunu aktar preċiżi. Jina xtaqt nara wkoll u possibbli possibli illi forsi nimxu l-qoddim dan il-qasam. U anka minn dan il-lat forsi niklu faktar dettal fuq il-konsegwenzi illi tibdil fil-klima jista' jkollha fuq il-biodiversità b'mod partikolari għandna il-problema il problema tal nitrit karbonika d dissolviment tagħha fl-ilma speċjalment fl-oċeani. U anka il-tibdil fil-livelli ta' l-aċidi fl-ilma. U anka il-problemi illi huma marbuta ma' tisħin fl-oċeani li tista' tmur kontra dit-tendenza u tnaqqas s-sorbilita tal-nitride eh, karbonika permezz ta' tisħin tal-istess oċean. Kifat, din hija xi ħaġa komplessa ħafna u li jistħoq ilha aktar riżorsi sabiex naslu għal definizzjoni aħjar għal arfin fl-aħħar mill-aħħar għaliex mingħajr riċerka ta' din ix-xorta mingħajr preċiżazzjoni ta' din ix-xorta għad musen nkunu kapaċi natu sigurta totali għal biodiversita u zamma tal biodiversita grazzi. Grazzi, Sur Prodi. Aħna naqblu miegħek ma inti taf ukoll id-direttiva dwar il-ħamrija <laughs> eh, insejnija u eh, għal santissa issa nixtieq nitlob lill-Sinjura Claudia Zabal li jekk tixtieq twieġeb. Grazzi, Sinjura President. Aħna nilqab ferħ dan ir rapport u rapport li ġi fi żmien eh, tajb ħafna li f f'sali pittor għallet nixaqsam politika ġdida dwar dar-biodiversità. L-Kunsill Ewropew l kemm adotta din ir rebija mira ġdida l wara l-2010, viżjoni ġdida l-2050 għanna miri li huma aktar ambizzjużi mill dawk tal-2010, nitkellem fuq miri 2020, Kif nafu l-miri 2010 ma f-sali pittoru, sabi sabiex infaslu għafaz ġdid, politika ġdida illi tirreġissa progress laħar aħħar mill laħar u ma nsibux ruħna fl-2020 situazzjoni fejn nerġaw infallu. Xi ħaġa li ma tkunx aċċettabbli xi ħaġa li tirrappreżenta teddida l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Nsabu kors li pittoru għadu xaqsam tfassil ta' politika għaliex għandna riformi kbar fil-livell Ewropew, riforma fil-PAK, għandna riforma tal-politika komuni għas-sajt, riforma tal-politika ta' koezjoni, illi huma tlet eh, vetturi fej potenzjali għal protezzjoni ta' biodiversità għandhom għandu tiġi sfruttata u jien qed nagħmel din ir-rabta mal la bozz ta' opinjoni mill-Kumitat Agri fuq riforma tal-PAK fejn istaw appuntu namlu kollegamenti ma' dar-rapport. Aħna konxi, anzi aħna naqblu perfettament mal-kommenti illi saru dwar nuqqas ta' finanzi u anka fuq il-kommenti li saru fuq nuqqas ta' rita politika, nuqqas ta' rfin, naqblu perfettament mal-fat E li aħna nirrealizzaw li l-urġenza tal-problema ma ġitx rikonoxxuta naqblu perfettament illi e huwa importanti ħafna li nimplementaw mod sħiħ mhux biss il-ġizzazzjoni xadmantawla mal leġislatura oħra li għandha x'taqsam mal-biodiversità. U aħna naħsbu wkoll illi dan ir-rapport ġi fi żmien tajb ħafna li fil-Kommissjoni qed nagħmlu fuq żewġ affarijiet prinċipali il-faslu politika ġdida għall-Unjoni Ewropea li nittamaw li nadottaw għara Nagoya u kol b'mod paralleli qed naħdmu fuq livell internazzjonali sabiex f'Nagoya noħorġu bi pjan ambizzjuż u strateġiku taħt is-CBD u nittamaw li konna protokoll ambizzjuż fuq ABS Mod parallel qed naħdmu bisħiħ b'mod intensiv fuq livell internazzjonali qed infasslu wkoll l-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea għal biodiversità. Aħna nilqgħu riżoluzzjoni li l-Parlament qed jipprepara wkoll għal Nagoya. Ma nistgħux ma naqblux ma dak li ntqal minn ħafna membri ta' dan il-Parlament dwar il-fatt il-jek ma jkonniġ direttiva dwar il-ħamrija fid-dawl tal-fatt illi 25% tal-organizmi ħajjin jgħixu fil-ħamrija ma nkunux mhux se l-għanijiet illi xejna sal-2020. Nuqqas ukoll fil-politika tagħna hija l-kwistjoni tal-ispeċi invażiva li mish regolata fuq livell Ewropew u fej qed naqtaw lura anke ma' pajjiżi bħal New Zealand, l-Awstralja jew l-Istati Uniti dawn huma elementi importanti li ħaj konna niddiskutu ma l-istituzzjoni l-oħrajn, konsilu parlament, ma daqstant nilqaw dan il-rapport u nilqaw ukoll il-fatt li kena 194 emenda. U dan juri l-interess enormi li kellu dan il-komitat f'dan is-suġġett. Xaħġa li tferraħna, aħna d-dispozizjoni ta'kom għal kol informazzjoni li tistaw teħtieġu. Grazzi. Si, iski kol. Għaw xaħtiħor li jishti intervjeni? Mille. Tajjeb, mela, kollegi, jena nxolli din il-laqallum, niltaqaw għada fil-ħodu fil-disa, għalix ma baqalniex eh, punti ta' fuq l-agenda tana u rapporter tana għada ma waslieċ. Grazzi ħafna u l-lejla tajba.